Nibda billi naddi il-mikrofonu lill-persuna li faslet din il-mistoqsija. Mr. Sanchez Presodo. Grazzi ħafna, Signora President. Nixtieq nuri eh, apprezzament u sodisfazzjon billi għandi din l-opportunità li nitkellem fuq il-modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-istat. Fisem il-kumtat ikon u anke fuq il-grupp ta' li jitkellem fuq eh, il-grupp ta' ħidma tal-kompetizzjoni. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni li qiegħda hawnhekk fostna u anke l għal-munja li eh, ma setax tkun fostna l-lejla il-modernizzazzjoni trajnuna mill-istat fuq livell komunitarju dan ġemnidi mill-Kommissjoni f'Mejju ta' sena l-oħra. U kienem żewġ regolamenti, apposta regolamenti li ġew proposti. Dan kollu huwa importanti ħafna il-kontroll tal-għajnuna mill-istat hija flimkien ma' kwistjoni ta' kompetizzjoni u politika oħra ta' kompetizzjoni i waħda mill-elementi fundamentali tas-suq waħdini. L-għajnuna mill-istat tista' tagħmel tajjeb għal eh, żbalji fis-suq mingħajr ma jsir effett ħażin fuq l-ekonomija u mingħajr ma toħloq eh, konfużjoni fis-suq. Dan jista' għalhekk jgħin l kumpaniji li jipprovdu servizzi u prodotti li, li kieku ma jkunux jistgħu jaħdmu. Fi żminijiet diffiċli, il-proċess ta' konsolidazzjoni fiskali u ekonomija dajfa jagħmluha aktar importanti li jkollok eh, spejjeż pubbliċi kontrollati. Dan jista' jipproduċi sistema intelligenti għal għajnuna pubblika għajnuna mill-istat li ser ittejjeb il-kwalità tal-infiq pubbliku u dan isir fiħdan il-qafas ta' aktar ċertezza lekali u inqas burokrazija. Il-Kummissjoni qed tipromuovi li si reviżjoni tar regoli fuq l-għajnuna mill-Istat u illi inħarsu lejn l-aktar każijiet drastiċi u l-nevetu nevitaw u koll ostakli għal kummerċ transkonfinali. Din hija xi ħaġa li tejn l-investiment reġjonali, riċerka u żvilupp, il-promozzjoni tal-kultura u oqsma oħra. Dan huwa kollu tajjeb, imma dan mhux xejn ġdid. Din hija xi ħaġa li diġà għamilnija permezz tal-politika ta' kompetizzjoni. Nixtieq ukoll nishtiqilkom l-aħjar suċċess biex tkomplu tiksbu aktar suċċess mill-li kellhom li predeċessuri tagħkom f'dan il-qasam. Il-qorti tal-awdituri fir-rapport fuq l-għajnuna mill-Istat li ġiet ippubblikata f'Deċembru tal-2011 diġà urid biċċar il-bżonn li ikun hemm kontroll aħjar ta' l-għajnuna mill-Istat Nazzjonali. U rew illi 40% tal-każijiet li ġew Eh, verifikat li sa kontroll fuqhom fuq l għaduna mill-istat fuq livell nazzjonali kien kienu suġġett ta' kellhom kif jom xi problemi għalhekk hemm xi affarijiet li jridu naħdmu fuqhom li jkun hemm parteċipazzjoni eżante li jkun hemm aktar koordinazzjoni biex niżguraw li r regoli jiġu applikati b'mod konsistenti li jkun hemm ukoll implementazzjoni aħjar għal miżuri li jiġu applikati fuq livell nazzjonali u li jkun hemm ukoll monitoraġġ tal-informazzjoni relevanti li sertejn eh, biex nidentifikaw l-għajnuna illegali dan jista' kollu eko impatt ekonomiku dawn huma kollha miżuri li qed jittieħdu fuq livell reġjonali, eh, lokali u permezz ta' uffiċjali li jiġu eletti b'mod demokratiku. Dan huwa kollu parti mill-funzjonament demokratiku tal-Unjoni. Minkejja dan, il-proposta hija ibbażata il fuq artiklu 109 tal trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jagħti biss lil Parlament rwol ta' rwol konsultattiv. Kellna leġiżlazzjoni fuq dan il-qasam li kienet eh, ukoll kellha rwol ta' kodeċiżjoni bħal l-emenda tal kodeċiżjoni ta' strumenti fil-qasam ta' trasport. Il-Kommissjoni M'għandix tinjora l-fatt illi il-Parlament huwa il sors tal-leġitimità tiegħu u l-Parlament huwa l-alleat prinċipali tagħha warek il-Kommissjoni nixtieqa tikkonsidra jekk tistax eh, t-konsidra il rapport tal-Parlament Ewropew fuq dan is-suġġett u jekk jaqblux illi ikun hemm reviżjoni tan nuqqas ta' kodeċiżjoni f'dan il-qasam biex ikun hemm armonizzazzjoni ta' dan is-settur ma' regolamenti oħra fil- fl-ekonomija. Issa fisem il-Kummissjoni is-Sur Kallas. Onorevoli membri, il kummissjoni tilqa l-interess tal-Parlament fl-Ajnuna mill-Istat u l-organizzazzjoni tiegħu. U fil-proposti tal-Kommissjoni li jiġu emendati regolamenti u regolamenti li jippermettu kolli ġew adottati fil-5 ta' Diċembru tal-2012. Il-Kommissjoni tapprezza wkoll il-dialogu miftuħ mal-Parlament Ewropew fuq il-modernizzazzjoni tal ajnuna mill-Istat. L-input mill-Parlament fil-workshop organizzat mill-Ekon f'Settembru tal-2012 u il-prezentazzjoni fil program ta' ħilma tal-2013 fil-kompetizzjoni fottu li seħħet f'Ottubru tal-2012 kienu kol tajnuna għax-xogħol tal-Kommissjoni. Iż-żewġ proposti tal-Kommissjoni għal amendi fil-regolament tal-Kunsil intbatu fil-Parlament, fil-Kunsil u fl-Istati membri fl-istess ħin wara l-adozzjoni fil-5 ta' Diċembru tal-2012 qabel konsultazzjoni fuq l-orjentazzjoni tal-proposta ma dawn ġew preżentati mill-Parlament dan sar ukoll mal-Istati membri taħt artiklu 109 tat trattat ġdid tal-Unjoni Ewropea, il-Konsill huwa responsabbli biex jikkonsulta il-Parlament fuq regolamenti li jiġu adottati li japplikaw għal artiklu 107 u 108 fuq lajnuna mill-Istat. Il-Kommissjoni tieħu nota wkoll ta' xewqa tal-Parlament li jinkludi proċedura ta' kodeċiżjoni fuq dawn il-kwistjonijiet mod partikolari reviżjoni ta' trattat. Però dan imur lil lin mill-qafas legali li taħtu iż-żewġ proposti ser jiġu għat adottati. Il-Kommissjoni se tkompli żomm il-Parlament informat fuq dawn l-inizjattivi u fuq linji gwida li ġodda li jiġu adottati f'dak il-kontest. Il-Kommissjoni tħares l-qoddim ukoll għal-ħatra tar-rapporters u għall-opinjoni tal-Parlament fuq iż-żewġ proposti. Is-servizz tal-Kommissjoni huma disponibbli għal-rapporters palma huma wkoll membri oħra lest li jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet u li jipprovdu wkoll xi kjarifiki. Ta' kollox grazzi. Grazzi ħafna sur kummissarju. Issa ngħaddu għal Hockmark mill-fisem il-PPE. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi wkoll il-rapporteru lill-Kummissarju. Naħseb li huwa importanti ħafna li nżommu f'moħħna li l-għajnuna mill-Istat dejjem tkun qed tirriskja xkiel fil-kompetizzjoni xkiel fil fitħul ta' idejat ġodda u li kunu ukoll riskju ta' l-integrazzjoni tas-suq waħdini għalhekk għandna leġizlazzjoni fuq il-kompetizzjoni u għalhekk għandna regoli stretti fuq l ajnuna mill-istat, għalhekk u importanti li meta nitkellmu fuq il-modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-istat, mela it-tema tkun waħda aktar indirizzata b'mod in lejna nuna mill-istat. Diġa kellna diskussjoni fuq il-finanzi pubbliċi u l nuna mill-istat dejjem timmina l-istabilità tal-finanzi pubbliċi. U din hija raġuni għalfejn il-miri tagħna għandhom ikunu inqas u aktar immirati lejn l mill-istat. Bħal appoċ l-innovazzjoni, li nappoġġaw il-servizzi u mux nappoġġaw l-entitajiet differenti. Li nappoġġaw e, teknoloġiji ġodda li joħorġu f'qosma differenti u naħseb li għanna nħallu fidejn il-Kommissjoni biex tagħmel segwitu ta' dan u biex inkunu nistaw niksbu inqas għanuna mill-istat għaliex permezz ta' dan inkunu nistaw Eh, Permettu aktar investiment privat u kompetizzjoni, imma struttura li aktar immirata li ma xekkilx il-kompetizzjoni imma li tejn l-innovazzjoni, xjenza u clusters ġodda. Dan għandu jkun il-mira tal-Komissjoni fl-istin ġejjin. Grazzi ħafna, Sur Hockmark, issa kollega kofferati fissem Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi, President. Sur Kummissarju, jina naħseb li inti bħanna tixtieq li taħdem f'sitwazzjoni fejn lajnuna mill-istat ma jkunux aktar meħtieġa iżda din hija ideali biss u xi ħaġa li għadha il-bot. Illum allura rridu naraw illi l-bżonn illi narmonizzaw setturi ta' produzzjoni u setturi oħra ekonomiċi e, jiseħħu tassew jekk il-politika tibqa'. Iżda xorta waħda huwa veru illi meta naslu bħallum bħala situazzjoni fejn ikona diffikultajiet kbar għaliex il-krisi xorta waħda qed tolqot il-pajjiżi kollha Ewropew Ewropej, ir-riskju li lajnuna mill-istat eh, sir anke minħabba eċċess ta' autonomija għal dak li għandu xaqsam l-użu u nuqqas ta' sens ta' responsabilta' fil-lazla ta' għanijiet ifisser illi dana kollu ixek jibiddel il-rapport ekonomiku anki jibiddel il kompetitivita u għallura eh, għal dak nxaqsam il-posta tal-Kommissjoni jina naħseb illi irridu nifukaw fuq l-modernizzar iżda umbat irridu nifukaw fuq il-modernizzar xirridu nfissru b'dan naħseb li jem problema kbira ta' żmien. Jekk hemmna proċeduri li idumu ħafna jidu ħafna żmien, allura hemm ir-riskju illi ma jkunux stant effettivi biex bekk nindirizzaw sitwazzjoni ta' kriżi li mbagħad jistgħu jsiru aktar u aktar emerġenzi. Mbagħad punt ieħor hemm bżonn li jkun hemm kontroll tal-mezzi ta' kif wieħed eh, japplika għall-għajnuna tal-istat biex bekk ma jkunx hemm abbuż u anki nevitaw illi dawn jiġu indirizzati mibawta lejn soluzzjonijiet differenti minn dawk illi ġew iddikjarati fil-bidu u għallura mill-bilanċ irrid ikonna ċertu ħeffa kif ukoll ikonna kontroll kostanti biex bekk ikun aktar faċli biex ikonna kontroll eh, jekk il-proċedura kif qed tgħidilna l-Kummissjoni eh, dana kollu jiġi eh, kol stabilit kontra ċertu eh, parametri illi jiġu mhux biss mill-esperjenza tagħna iżda wkoll jiġu minn xi forsi xi elementi ġodda biex hekk inħarsu l qudiem Issa punt ieħor dwar eh, din l-ipotezi ta' modernizzar. Fil-fema tiegħi dan huwa rapport bejn il-livelli differenti istituzzjonali, il-Kunsill, il-Parlament u il-Kummissjoni. Il-Parlament ma jistax ikollha rwol eh, marġinali għaliex jiena inħoss illi Eh, inti konfermajt il-rol illi u id-dmir illi il-parlament jiġi involut u li kunem konsultazzjoni mal-parlament. Iżda, dek dan bat ma jkollux ta' sew impatt fuq eh, din it-tema maħniġ se nimxu l-qoddim. Nifem li hemm problema ta' bażi ġuridika, irridu imbidlu trattati, iżda ħna qegħdin nitolbu li konna impenju impenn għal-ġejjieni. Jiġifieri forsi dan huwa soluzzjoni jiġifieri illi għall-Parlament ikolla rwol ewlieni u mhux biss sempliċement dina tiġi konsultata u tiġi involuta. Grazzi ħafna issa fisem il-liberali Sinjura Intfeld. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjura President, Komissarju, kollegi tinħossni, mhux qed inħossni komda meta nħares lejn dawn il-proposti. Ħafna mill-elementi diġà eh, tkellmu fuqhom il-kollegi tiegħi mod partikolari Sur Sanchez u anke Sur Hukmark għaliex eh, dawn l-anijiet jinstemaw tajbin u li eh, din l għajnuna mill-istat din jina nitkellmu fuq għal snin twal Imma dawn il-proposti huma biss li nifaċilitaw li li kunem għajnuna mill-istatu fl-istess ħin namluwa diffiċli li nisfidaw il-fat li jiġu eh, jina taw dawn għajnuna mill-istat, per eżempju, kompaniji li kollom ikunu fi svantaċ L-għajnuna mill-istat suppost hija xi ħaġa temporanja, eċċezzjoni. issur sur koferati għadu kemm semma li dan għandhom isiru meta ikun hemm żminijiet diffiċli li krem intervenzjoni imma dawn il-modifiki f'dawn l-aħħar snin. L-għajnuna mill-istat qed issir sempliċement pala parti mill-infiq pubbliku. U dan ma jistax ikun hekk l-għanwam li sa' tibqa l-eċċezzjoni. Il-mistoqsija għada lanqas ġiet imwiġba u bħalma għall istru Sanchez per sejdu. Il-rapport li jenfasizza fuq il-fat naħseb li kienet rata ta' 40% tal-għajnuna li tinata Għajum il-tata taħt l-eċċezzjoni ta' dan il-reġim li lanqas jistaw jiġi ġustifikati kif nistaw nkunu qed nitkellmu fuq il-fatt li eh, nwassaw aktar il-reġim tal-għajnuna mill-istat jekk dan għadu ma ġiex iċċarat. U fl-aħħar nixtieq nissieħeb ma' dawk li jgħidu li dejn mhix biss kwistjoni amministrattiva din hija wkoll għazla politika u naħseb li jissa wasal iż-żmien u naħseb nispera li l-Kommissjoni naqt mal-Parlament illi issa wasal iż-żmien li din issir ħaġa ta' li ta' taħt kompetenza tal-Parlament ukoll. Grazzi ħafna signora Endveld issa ngħaddi il-mikrofonu l surġbab għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi sa ċertu punt nista' naqbel ma dak illi diġa' intqal, però nixtieq nibda billi ngħid li anke jekk il-Kummissarju ma stax ikun fostna llum, il-proposta tal-Kommissjoni fil-futur se jkollha tiffoka fuq il-kwistjonijiet prinċipali li huma ta' relevanza għas-suq waħdini u jekk dan huwa l-każ mela din hija proposta adattata. Irridu niżguraw illi il-Kummissjoni tiffoka fuq l-aktar kwistjonijiet importanti, l-aktar każijiet importanti. Il-kollegi diġa għamlu referenza għal numru ta' elementi eh, kritiċi li huma bħalma għal Sinjura Indvelt U ovvjament dak li se jkollha tagħmel il-Kummissjoni huwa li se toħroġ bi kriterji konkreti li jippermettu li nistabilixxu prioritajiet u nagħmlu linji stabiliti għal kull każ. Issa, fuq l-aspett eżante li l-Kummissjoni resta tirtira u li naddu għal kontrolli ex post. Mela rridu niżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali jistaw jamlu dan u jamluh b'mod konsistenti. Naħseb li hawnhekk għandu jkun hemm kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali. U din il-kooperazzjoni trid titjieb ukoll. U t-tielet ħaġa li nixtieq ngħid hemm ċertu kwistjonijiet li se jkollna nindirizzawhom b'mod dirett ma' partit interessati jekk ikun hemm ilmenti fuq din l-għajnuna mill-Istat Però ovvjament ser ikunem aktar xogħol, se jizdit xol xogħol u ma nafx jekk hemmx biżejjed riżorsi umani fil-digital kompetizzjoni biex jindirizza din iż-żieda. U element pożittiv tal proposta l-aħħar kumment tiegħi li għandu x'jaqsam mas-sistemi tas-saħħa u il-firxa tal-broadband li tneħħiet minn dan il-proposta u numru ta' prinċipji li nistaw naqblu magħhom. Grazzi. Mela, grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lis-Sinjura Galverts. Grazzi ħafna. Jiena nemmen li lajnuna mill-istat għandu tkun modernizzata li għandna ntejbu l-kwalità fil-sorveljanza tal-Kommissjoni biex ikollna inqas devjazzjoni. Is-sitwazzjoni attwali għandha regoli komplikati ħafna u dan ifisser li l-proċedura lek hija waħda komplessa. Jina naqbel li ikun tajjeb li kieku il-Parlament ikollu dritt politiku kol fuq dan. Irridu naraw għalfejn il-proċedura ta' kodeċizjoni miex applikata hawnhekk u rridu namlu koordinazzjoni u kol kif naraw foqsma oħra tal-politika u l-kontroll ex post mill-Kummissjoni mhux biżejjed din hija kwistjoni politika u meta qed nitkellmu fuq politika ta' tkabbir u l-effiċenza, aktar effiċenza fl-infiq pubbliku, mela irridu niżguraw li ikkonem koordinazzjoni mal-parlament. Għazza ħafna il-kallima li jmiss. Grazzi ħafna. it trattat fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħid taħt artiklu 107 paragrafu 3a li kategoriji oħra ta' għajnuna mill-istat kompatibbli ma' suq intern għandhom jiġu stabiliti permezz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tistabilixxi ruħa fuq il-proposta tal-Kummissjoni. F'Mejju ta' 2012 il-Kummissjoni għamlet proposti għal modernizzazzjoni tal-għanuna mill-istat u għalu li se jkun hemm konsultazzjoni mal-Parlament u partit interessati oħra fuq il-modernizzazzjoni tal-Unjoni mill-Istat. L-emendi tal-linji gwida għall-intranuna mill-Istat għandhom isiru bil-involviment tal-Parlament Ewropew f'dak il-każ il-deċizjoni, il-Parlament jista' jiddeċidi li jestendi eh, l-applikazzjoni tra mill-Istat mill-notifika, mill-obbligu ta' notifika egzanti, l-Istat membru se jkollu aktar obbligu biex eh, japplika għal dak li suppost japplika l-għaduna mill-Istat. Il-proċedura li tiġi simplifikata f'dak l-għandu x'jaqsam mal-elementi. Grazzi. Grazzi l-kellim li jmiss issa. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, nie pochyb o tom, že právne normy... Signora President, komissario, bla dubju, leġislazzjoni, jekk kun hemm bżonn, eh, trid tinbidel imħabba realtajiet tal-ħajja ta' kuljum u allura Eh, la bozz ta' żewġ regolamenti eh, bir-rabta ma' suġġett tagħna hija xaġa aċċettabbli. Iżda, il-kwistjoni hija din. Il-bażi ġuridika magħżula mill-Kummissjoni fl-abbozzar ta' din il-leġislazzjoni edi qiegħda tinjora l-Parlament. U allura il-bidla fil- regolament 665 ifisser illi qegħdin ukoll ninjoraw l-awtoritajiet nazzjonali u dan skont paragrafu 15 tal-fdejim eh, għafas bejn il-Komissjoni u l-Parlament. Il-Parlament kellu jkun involut fl-abbozzar ta' dawn il-proposti. Issa dwar artiklu 109 eh, ta' trattat tal-ħidma tal-Unjoni, Għawnek naraw li eh, il-Kommissjoni tista' tieħu azzjoni din hija xaġa ħażina u u allura qegħdin nippruvaw nwarbu l-Parlament fil-azzjoni ta' kodeċiżjoni Kellim li miss, grazzi, eh, Signor President. Din hija kwistjoni importanti ħafna dan għandu xaqsam il-modernizzar tal-lajnuna tal-Istat. U allura unek qegħdin nindirizzaw lajnuna u għanki għal dak li għandu x'jaqsam eh, l-appoġġ lil ċertu kumpaniji li għandhom rol importanti f'diversi stati membri. Allura importanti li l-Parlament Ewropew kollu x'influenza eh, fil-proċess ta' modernizzar u anki fil-tibdiliet f'dan il-regolament. Sfortunatament f'dan il-kas il-Parlament Ewropew se jiġi konsultat biss għal-kem kifet dan il-mekkanizmu għandu u koll impatt politiku importanti u għallura naħseb li l-Kommissjoni se jkollha tqis il-proposti u edajat tal-Parlament għaliex jekk lajnuna mill-istat eh, jiġi applikat kif suppost, tal-għun nistaw noħolqu l-impiegi, u terġa' tagħti s-saħħa lill-ekonomija u tagħti wkoll bilanċ aħjar. Grazzi ħafna. Nisimgħu l-Kummissarju Kallas issa. Fidek, jekk jogħġbok. Signora President, onorevoli membri, grazzi ħafna l-kommenti tagħkom. bla dubju l-kwistjoni tal-għajnuna mill-istat huma kwistjonijiet importanti ħafna u dejjem huma fuq l aġenda tal kummissjoni Ewropea għaliex dejjem nitkellmu dwar każijiet tajnuna mill-istat u ikonna dawn il-proposti tajnuna mill-istat u nafu li kunem u kol situazzjonijiet fejn il-lajnuna mill-istat eh, tintuża b'mod ħażin fejn ċertu pajjiżi jkunu jridu jgħinu ċertu setturi u ċertu kumpaniji u allura r-rwol tal-Kummissjoni hi li tikkontrolla s-sitwazzjoni. Bekk, din hija missjoni illi ma nippermettux għajnuna mill-istat mhux ġust li jista' jxekkel kompetitività. Iżda l-ħajja tkompli għaddejja, żminijiet jinbidlu, regoli jinbidlu u l-ekonomija wkoll. Bekk neħtieġu nimmodernizzaw ir-regoli biex bekk kollox ikun aktar sempliċi, aktar trasparenti. U dan huwa għan importanti ħafna l-Kummissjoni Ewropea sa dwar il-bażi ġuridika u kif norganizzaw din il-ħidma ċertament eh, din hija deċiżjoni tal-entitajiet leġislattivi kollha tal-Kummissjoni Ewropea iżda nassigurakom fisem il-Kummissjoni Ewropea illi il-Parlament Ewropew u l-kummenti tiegħu u l-femit tiegħu ma tassew importanti għall-Kummissjoni Ewropea fil-proċessi kollha u dana jinkludu wkoll il-proċess ta' konsultazzjoni illi wkoll huwa ppjanat fil-qafas tal-lum. Grazie ħafna. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt ngħid illi irċevejt riżoluzzjoni u nikkonkludu d-dibattitu dwar ir-riżoluzzjoni li tiġi votata għada war nofsinhar u issa nitkellmu dwar